Sur President, onorevoli membri tal-Parlament, ippermettu li nesprimi gratitudni tiegħi għall-opportunità li nkun preżenti hawnhekk illum fil-Kamra tal-Poplu tal-Ewropa. Jiena kuntent li aħna diskutejna kwistjonijiet li tant huma importanti għall-Ewropej. Is-saħħa u s saħħa tajba hija xi ħaġa essenzjali u ukoll is-sigurezza tal-ikel. L-Ewropa trid tkun minn ta' qoddim fid-dinja fl-oqsma kollha. Is-saħħa, is-sigurezza tal-ikel, is-saħħa tal-annimali u tal-pjanti huma l-oqsma fejn nistgħu nuru kif nistgħu nindirizzaw l-isfidi li id-dinja kollha għandha quddiema. Bħala storiku nista' ngħid li l-Unjoni Ewropea hija l-aqwa riċetta għad-dinja dwar kif aħna ndirizzaw l-umanità brabta ma' gwerer il-mibeda u anki mart orribli ieħor. Pala mediku ngħid li l-istandards tas sikurezza tal-ikel u tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea huwa l-aqwa eżempju għad-dinja kif aħna inħarsu is-saħħa ta' kull persuna. Pala politiku jiena ngħid illi il-kuluri kollha l-blu, l-aħmar, l-isfar, l-aħdar u oħrajn imorru tajjeb ħafna u kol ma kwestjoni tas saħħa Eżis membri tal-parlament għalija li nkun deportat li Twan u membru parlamentari hija xaġa nazzjonali u t-tini ħafna jena. Sa minn tfuliti jena dejjem ħlomt li nkun hawnhekk meta kont qed niġri fit-tundra tas-Siberja. Però, issa nadwa s-serjetà. Il-verità hi li kont qed noħlom għal ħajja aħjar, ħajja sbaħ, fejn nista' ngħin lill-bnedmin biex jgħixu ħajja ġusta u b'saħħithom. Eżis ħbib jiena jekk intom taqblu niddedika xogħli bħala kummissarju għal poplu u għal ċittadini biex ikunu b'saħħithom u jkollhom ħajja ġusta. Nista' nwietkom ħaġa waħda. Jien se naħdem se naħdem bisħiħ u se naħdem flimkien magħkom. Flimkien nistgħu naslu. Hawnhekk għandna l-Bibja tagħna, it-Trattat. Qegħdin taraw artiklu 16, paragrafu 9 Hawnhekk ngħidu li l-Presidenza tal-Kunsill ikun fidejn ir-rappreżentanti tal-Stati membri għabbażi ta' rotazzjoni indaqs. Din kienet proposta tiegħi fil-Konvenjenza Ewropea u din il-proposta edha hawnhekk l-element ta' ugwaljanza, situazzjoni indaqs, azzjonijiet indaqs għas-saħħa tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazie Commissario per... Grazie Commissario. Talenti. inti weġit għal mistoqsijiet tagħna u talli li ukoll ħarist il-ħin tas sistema ping-pong illi ħafna drabi huwa ħin ristret fuq ċertu suġġetti nkunu neħtiġu aktar ħin biex nwieġbu, pero dawn huma r-regoli tagħna U ovvjament aħna minnaħa tagħna rispettajna dawn ir-regoli fis-smieħ tagħna. Kif taf inti ukoll se nħabbar issa illi se jkun hemm laqa tal-koordinaturi għal valutazzjoni ta' smieħ illum bejn it-tlieta u l-erba' nofs wara mbagħad mal-koordinatur koordinaturi anzi nieħdu il-valutazzjonijiet rabta mal-wirja tiegħek illum f'din il-laqa, f'dan is-smieħ. Grazzi lil kulħadd tal-kollaborazzjoni tagħkom. Skużawni li kelli nuża naqra l-martell illum, però kien hemm il-bżonn li nagħmel biex nosservaw il-ħin skont ir-regolamentana. Grazzi, nerġgħu niltaqgħu aktar tard.